Grazzi ħafna, ħodu poskom, ser neleġġu sal-kwesturi, vot elettroniku. Irċevejna dawn il-nominazzjonijiet. Eh, Anna dawn nominazzjonijiet, Catherine Bearder, Cornelis de Jong, Karol Karski, Andrej Kovacev, Boga Zlav Liberacki u Elizabeth Mohan Chartier. Il-kandidati informawni illi resqu il-nomina tagħhom u jridu maġġoranza sempliċi fit tret round, maġġoranza kwalifikata fl-ewwel round. L-istess metodu għal stand bħal tal biraħ għal viċi presidenti. Għanna sitt kandidati għal ħames postijiet ta' kwesturi. U dan ifisser illi għandkom folja fejt nizlu ħames ismijiet, ħamsa jkunu validi, u nivvotaw ħames kwesturi. Ma tkamx għalfejt nizlu ħames nismijiet tista' nizlu isem wieħed jew iktar ma mhux iktar minn ħamsa. Il-mistoqsija tiegħi hija din fuq l-aspett tekniku tridu tiċċaraw xi ħaġa jew nista' nassumi li tafu l-proċedura kif taħdem. Il-proċedura l-istess pal tal-bieraħ. Is-Sur Verhofstadt konferma li fem ma jider li għaw ħadd kontra l-proċedura l-istant jider li hija aċċettabbli għal kulħadd. Dan meine Damen und Herren, kommen zur Wahl der Questor. Signori, Naddu għall-elezzjoni tal-kwesturi, votazzjoni miftuħa.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 Nee, Moment mal, il-President. Äh, ma konċ konkludejt il-vot, u ma laqċ il-vot il-fat. U ma nistawx nal u l-vot qabel ma jivvota kullħat. Eingang nicht geschlossen, weil ja auch noch jede Menge Kollegen. Le, le, le, għadni ma laqċ il-vot, sa' ta' unisa dom deħlin fil kamera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 Weiß Nitlab l-attenzjoni ta'kom għal moment ma nafx qed jiġri mill-att eh, teknoloġiku. Jina għatmat il-votu għamalu. Għal daqsat ma nafx kif qed jiġi kalkulat u qed jintwera diġà. saru s-sija u ħamsa ħna għanna nivutaw fil-sija ta' kollegi li diħlin ħataw siġġid vojta ma konkluġejt il-vot u nerġa għal nil-vota għal darbuħra. Sir President, ew eh, Sir President. Xtaqt nressaq point of order. Hija ħaġa ovvja illi meta tiftaħ vot, il-numru ta' personi wasta stabilita unek hija ħaġa ovvja li hawn nies li jkunu deħlin oħrajn ħirġin f'kamra kbira bħal di, u ma naħsibx li jagħmel sens noqogħdu ntawlu żejjed għax hawn min għadu dieħel hawn minnu ħireġ. Eh, dejjem se jkollok nies deħlin joħorġin. Terminen, terminen. Għal din ir-raġuni sabiex nagħlaq. Li noqogħdu nirrepetu l-vot jista' jwassal sabiex itellef il-vot li nkiseb kolħat id-deċida mir-rida tijaw kif se jivvota u ma noqodux ma nistax noqodu nibdlu regoli. Grazzi, President. Meine Herr in diesem Hause müssen Regeln eingehalten werden. Die Regel ist. Naħseb rridu nżammu ma' regoli f'dil-Kamra u regoli jgħidu li l-votu huwa magħluq meta ngħid u jiena ma laqtux. Ich hatte diesen Wahlgang nicht für geschlossen erklärt. Wenn dann in jena maċ li din l-elezzjoni hija magħluqa. Jekk technician jafa bottuna fil-kamra, ma nistax inwaqfu Pero jiena qatt ma li l-votu huwa magħluq, għal daqstant ikonna nerġgħu nivvotaw. Damit das jetzt sehr korrekt Sinjuri. Sabiex inkunu ċerti li l-proċedura qiegħda tiġi segwita, U sabiex najt dan nisenajt eh, bl-aktar muċċar possibli, xtaqt nisprimi solidarita ma dawk il-membri kienu għadhom appoġġewx, poġġewx, ħaniftu s-salvot, se jkun hemm xi żewġ minuti, tliet minuti sabiex tivvotaw u mbagħad nagħlaq il-vot. U meta ngħidina li nagħlaq il-vot ikun ingħalaq. It-technicians mbagħad ikunu jistgħu jafsu l-bottuna u nitlobhom jirrispettaw din ir-regola. Sinjuri, niftaħal daqstant il-votazzjoni.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 425 Kovacev 420 Karski 298 De Jong 152 Il-maġġoranza mitluba kienet 239 Anzi 339, niskuza ruħi għet il-President, Moran Xartie, Isur Liberatski, il-Sinjora Birder u Sur Kovacev, kisbu il-maġġoranza mitluba. Proset. So, wir brauchen jetzt einen zweiten Wahlgang. Issa, għanna tini round votazzjoni. Sir Karski u Sur De Jong nitlobkom ħazzomu għal eh, nominatakom Sur De Jong, Sur Karski, tajib. Għal daqsan, technicians nitlobom iħeju l-wat.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 t-vota? Nista' nagħlaq għawnek t-tini round ta' votazzjoni għal daqstant. Herrn Kaski hat mit 347 Stimmen auf Herrn Jung 261. Damit ist Herr Sur Kaski 473. Sur de Jong 460. Is-Sur Karski għal daqstant huwa elett bħala kwestur ukoll. Meine Damen und Herren, dann haben wir Senjuri. Ikkonkludejna l-voti tagħna, proset lill kollegi eh, tal-ġewaletti, hemm vot wieħed biss sabiex nagħlqu il-komitati issa. wara l-ftejim mal-konferenza presidenza dawk kollha li jaqblu mal-konferenza u li dejkom dawk li ma jaqblux astenzjonijiet